Good afternoon, everybody. Welcome uh, to our session. L-għarrof sanar l kulħat, nil-għakom fi sessjoni. l għol punt fuq l-agenda il-lejla hija l-konsiderazzjoni tal-emendi fuq il-rapport tal-fissar tal program għal kompetitività tal-intraprizi li jinkludu anki l-SME u l-statistika u il-rapporter wa Nikola Danti, onatik il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President. <clears throat> War l-osnari tajb Fil-bidu nibdan billi nirringrazzja r-rapporters għall-emendi li prezentaw li ma ħafna, hemm 234. U però jagħtu ħafna ideat eh, idejat pozittivi biex intejbu t-test, specialment fuq dak li għandu xaqsam mal-miri u nittama li se jkonna kooperazzjoni tajba fil-diskussjonijiet li ġejjin fil-ġemat futuri biex naddu mbagħad għall-approvazzjoni ta' regolament illi eh, naħsbu li tsir fl-aħħar ta' jannar. Eh, pjuttost tard għax naf illi il-kumitati l-oħrajn diġa qed japprovaw il-rapporti fuq l-MFF imma hawnhekk dan huwa programm li għandu ħafna pariri ta' ħafna komitati u allora kellna bżonn intawlu żminijiet biex inkunu nistgħu naqdu dawn il-problemi kollha. Kif eh, diġat fil-prezentazzjoni fil-kumitat l-aħħar laqa li kellna, jiena prezentajt anki indem emendi oħrajn, anki wara il-rapport biex nispeċifika punti u għalix eh, ħarġu dawn l-elementi. Uh, L-ewwel hija iżida fil-budget u fil-linji ta' budget speċifiċi. Il-żieda minn 4 biljuni għal 6 miljuni u 21 miljuni u allura anki fil-bidla fil-linji tal-budget għax kif ta' fuġiet approvata fil-MFF tal-2021-27 eh, illi ġiet approvata fis-sessjoni plenarja l-aħħar waħda fi Strasburgu kien hemm maġġoranza kbira e, e approvat dan il din iż-żieda. U anki il-rapport intermedju tal-rapport intermedju tal-parlament tal inkluda paġit speċifiku għal sorveljanza ta' suq kif kont għat fil-prezentazzjoni. U importanti naħseb li dawn ir-riżorsi nżiduhom għaliex jiggarantixxu eh, supervizjoni aħjar tas-suq u bekk inkunu nistgħu nigarantixxu aħjar lil eh, konsumaturi Ewropej prodotti iktar skuri u iktar eh, skont il-normi. Eh, u bekk anki il kumpanije Ewropej jistaw ikollhom <coughs> kompetizzjoni minnaħa tal- eh, tal kumpanije barra mill-Unjoni Ewropea. U, u anki fl-istess mod sorveljanza online li tkellimna fuqa anki dal-ħodu din il-kwistjoni eh, anki fil-kwistjoni tal-omnibus tal-konsumaturi. Barra mill-li nirrispondu għal dan mod speċifikament, uh, Eh, il-proposta ġdida se permetti li l-istana faċċaw il-bidliet fissu suq intun, l-iżvilupp digitali u l-urbanizzazzjoni. U se permetti, u dan huwa importanti ħafna x'dana u huwa sinjal li li livelli kollha li nirdupjaw ir-risorsi tal-programm Kozme illi għandu il-mira l-SMEs u anki il-mikro intraprizi Eh, sinjal qawwi eh, minnaħa tal-Parlament lejn dawn il-kumpaniji eh, li huma karatteristika tas-sistema Ewropew. U hawnhekk il-risorsi huma irriddoppjati hawnhekk. U jiena xtaqt ukoll eh, namlu risorsi iktar ċari għall-miri kollha u għall-azzjonijiet fil-programm. L-artikolu 24 fil-fatt Eh, kien eh, eh, qed iħalli parti kbira mill-budget illi għat iridu jiġu allokati. Jiena naħseb illi anki flessibilità li hija neċessarja fil-ġestjoni tal-programm, il-proposta għanda tajt x'inhuma ċifri illi Eh, il-programm għandu fil-miri differenti. Fuq l-implementazzjoni tal-programm jiena prezentajt emendi fuq <clears throat> il-mod kif għandu jiġi implementat il-programm. Eh, un introduċejt l-atti delegati u bekk il-proċeduri tal-adozzjoni tal-programmi ta' ħidma eh, singoli huma iktar trasparenti skont kif huwa propost minn xi shadows. Jiena nittama li nkunu nistaw nikkooperaw, meta ħaris li l-emendi eh, mem lebda dubju li se nkooperaw, u il-laqa ta' Shadows li misija dik ta' 27 ta' novembru minn dikinar l-qoddim mbagħad nsibu u nfittxu kompromessi neċessarji biex eh, biex nkunu nistaw napprovaw bl-aħjar mod dan il-programm fil-ġranet li ġejjin sen nibat diġa eh, set, l ewwel set ta' emendi ta' kompromess. Grazzi, grazzi. Issa naddu shadows. fisem l-IPP il-Sinjura Vajdere. Grazzi. Kif qed dan il-programma su intern huwa eh, fost eh, wieħed mill-programmi importanti tal-MFF u anki mill-numru tal-emendi eh, dana jider ċar. Fl-opinjoni tiegħi, il-grupp tal-IPP jista' jappoġġa il-raġunament ta' bosta mill-emendi. Fizem il-grupp tiegħi jiena ppreżentajt 11 il emenda fukati fuq daw li se ngħid. <clears throat> Aħna nixtiequ naraw Eh, l-assistenza minnaħ tal-Kummissjoni biex eh, tassisti l-autoritajiet ta' sorveljanza fil-pajizi iżar jew inqas eh, b'saħħithom fejn l-autoritajiet għandhom inqas kapaċità. Fl-opinjoni tagħna din hija ħaġa ġusta. il anijiet tal-programm fl-opinjoni tagħna għandhom jinkludu wkoll l-aċċess tal-konsumatur għal prodotti ta' kwalità ugwali tal-istess marka fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u bekk inkunu nistgħu nsolvu l-problema tal-istandards ta' kwalità doppja. U għanna bżonn ukoll ta' iktar viżibilità uh, fil-benefiċċji tangibbli ta' suq intern u dana nistgħu niksbuh bl-impenn tal-gruppi ta' soċjetà ċivili. Fuq l-emendi pre prezentati mill-kollegi, aħna nistgħu nappoġġaw l-idea ta' bosta minnhom u dawn inkludu anki l-emenda 278. Forsi fċerti każijiet nistaw, eh, forsi jkun hemm bżonn naħdbu daċxajn fuq il-formulazzjoni. U għal ċerti emendi però għanna anki tħassib, per eżempju, l-emenda 123 aħna naħsbu illi ma nix n-neħu l-appoċ għal Eh, organizzazzjoni tal-konsumatur li taħdem tajjeb. Din hija anki il-pożizzjoni tiegħi personali. Fuq l-emenda 128 forsi hemmhekk eh, hemm bżonn ta' ulterjori kjarifika fuq kif il-programm kiseb l-inqas kost u jekk dan wiex possibbli f'dan il-programm. Nixtiequ wkoll kjarifika aħjar fuq l-emenda proposta 139 b'mod partikolari fuq dak li tfisser il-klim e, il-manutenzjoni tal-fiduċa tal-konsumaturi. Fuq l-emenda 140 il-finanzjament ta' dan il-programm jista ma jkunx l-aħjar strument biex e, iħallas il-trasport tal-animali ħajjin u ma nistawx nappoġġaw laqqas l-emenda 143. L-emenda u design u bidliet simili tal-budget nistgħu nappoġġawhom jekk huma allineati mal-rapport inter fuq l-MFF tal-2021-2027. Għax il-pożizzjoni tal-Parlament fuq ftejim li ġie adottat il-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu fejn il fejn ksibna konsens kbir min-naħa tal-gruppi. U fl-aħħar naħsbu li huwa importanti ħafna importanti li nadottaw rapport minn aktar kmini possibbli għaliex l-aġenda eh, hija eh, urġenti u l-ċittadini edin jistennew eh, l-adozzjoni tal-MFF li ġej qabel l-elezzjonijiet U importanti li jkollna kontinuità u stabilità tal-finanzjamenti Ewropej għal SMEs u l-organizzazzjonijiet. Allora, grazzi għal darboħra u jiena nħares l-qoddim fil-ħidma tagħna fuq il-kompromessi. Grazzi. Issa nisimgħu minn sur Xoltes. Grazzi President. Jiena u koll nir nirringrazzja is-surdanti, rapporter tal tal-li prepara la bozz ta' rapport. Aħna ġeneralment nappoġġaw l-approċ ta' rapporter, speċjalment fuq dak li għandu xjaqsam ma' tisħieħ tal-sorveljanza ta' suq u fuq il-proposta anki għal attivitajiet ta' mira f'dan il-qasam. Naħseb li dan il-rapport huwa miktub tajjeb ħafna Però jiena xorta uh, eh, prezentajt emendi biex intejbu l-proposta tal-Komissjoni u namlu it-test iktar aħdar jekk huwa possibbli li najtek. Allora huwa importanti li nirrispondu għal pressjoni dejjem li qed iżdied fuq il-tibdil klimatiku, l-użu tal-risorsi naturali u aħna bħala soċjetà għandna għandna naħdmu biex ikonna eh, emissjonijiet tal-karbonju zero u il su intern għandu jkun element biex jinkiseb dan lan billi tiġi integrata uh, biex jiġu integrati soċjalment anki fatturi tal-gvern. Dan huwa importanti illi su intern ibiddel il din rivoluzzjoni klimatika u tal-ambjent billi jati anki protezzjoni tal-konsumaturi. U veru illi l-ekoinnovazzjoni għandha tagħti on innovazzjonijiet għal negozji u għandhom iwaslu anki għal kreazzjoni ta' prodotti iktar sostenibli u servizzi wkoll u specialment fl-SMEs u f'din it-transazzjoni lejn eh, emissjonijiet tal-karbonju zero net l-SMEs huma importanti ħafna fil-kontest ta' tranzizjoni enerġetika għal ġindja kontra l-tibdil klimatiku. U il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea fuq it-teknoloġija ħadra u l-innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Però kif diġà ġie misħuq it-tieni punt huwa importanti għal grupp tagħna, it-tieni punt importanti għalina u għalin natu portazzjoni tal-konsumatura billi nedukaw il-ċittadini għal regoli u biex ikolna anki kampanja ta' kuxenza bil-idea li hemm ċerti konsumaturi li huma aktar vulnerabli minn oħrajn. U rridu nassistu konsumaturi oħrajn illi biex jifaċċaw sfidi tal-digitalizzazzjoni u l-iżviluppi teknoloġiċi bini għatu informazzjoni xierqa fuq id-drittijiet taħħom u l mekanizmi Anki iktar azzjoni għal konsum sostenibli. U billi nżidu il-kuxenza tal-ċittadini u billi nipromuvu drittijiet tal-konsumaturi u fl-aħħar l-iktar punt importanti E, huwa illi il-Komissjoni għamlet rapport annwali li teżamina l-effiċenza u l-implementazzjoni finanzjarja u fejn u possibbli dawn huma malanir relatati. Dan rapport għandu jiġi prezentat li parlament Ewropew għandu jkun disponibli għal pubbliku. Għaxo importanti li l-pubbliku jkun informat fuq id-drittijiet u fuq il-informazzjoni eh, eh, rilevanti. Grazzi, rapporter ta' xogħol eccellenti u nħares l-qoddim għal kooperazzjoni ma'kom. Mela issa nistgħu nisimgħu mingħand il-Kummissjoni. <coughs> Warlof snari tajjeb. Grazzi l għonet għal l-emendi li ġew preparati, aħna lesti naħdmu ma'kom biex biex nizguraw eh, adozzjoni malajr tal-proposta nishtiq nerġa' nisħal darb'oħra illi l-idea tal-programm ġdid ta' suq intern huwa eċċezzjonali. U dan huwa verament l-uniku l-ewwel programm li jaħdem fuq il-tħaddim u l-infurzar ta' regoli eżistenti fuq is-sur. Fuq kwistjonijiet tal-baġit aħna nilqgħu il-proposta. il proposta u l-idea illi insaħħuħ il-budget. Għalissa inħossu li proposta hija meta wieħed is l-azzjonijiet li huma programmati, però naturalment nilqgħu l-proposta. Nixtiequ anki ngħidu illi kwistjonijiet kollha li rigwardaw il-kuxenza tal-konsumaturi u d-digitalizzazzjoni huma għal-qalbna ħafna u aħna bla dubju nixtiequ nizzurupaw ħafna azzjonijiet fil-futur fuq dan is-suġġett. Grazie. Grazie. Esta nerġgħu nistema minant Nikola Danti. Fil-qosor nixtieq ringrazzja il-kollegi illi tkellmu għal kontribuzzjoni tagħhom. Jiena nixtieq niżgurhom illi fuq il-kwistjonijiet illi <clears throat> semmew aħna se jkollna attenzjoni partikolari kemm fuq dak li kienet qed il-kollega Vajdere fuq l-assistenza tal-pajzi żgħar fis-suq u anki fuq il-kwalità doppja dawn huma elementi li nkunu nistgħu nikkooperaw biex insibu kooperazzjoni fit-test. Kif ukoll nixtieq niżgura lil kollega Soltes illi il-suġġetti illi rigwardaw l-iżvilupp ta' ekonomija aktar ħadra u tal-evoluzzjoni digitali huma suġġetti E, illi aħna għanna attenzjoni kbira lehom u anki fl-emendi ta' kompromess ser nintaqaw maħħom dawn il-għaniet fil-ġimali għaddim se jkonna l-ewel shadow l-ewwel laqgħa ta' shadows u hemmhekk inkunu nistgħu nitkellmu fuq l-emendi biex inkunu nistgħu nitkellmu mbagħad fuq testi kondu solidati biex imbagħad l-għaniet eh, u l-idejat ta' kullħat inkunu nistaw mill-aktar kmini possibli u bl-ikbar konsens possibli eh, nkunu nistaw <clears throat> ninkludu il pozizjoniet politiċi tal-maġoranza tal-komitat tagħna. Grazzi. U l-elementi ta' kompromessa jiġu konsiderati fis-6 ta' Deċembru u nivutaw fil-komitat fis-sessjoni ta' jannar. U dan jfisser allura li nistgħu ngħaddu Għal punt li jmiss fuq l-agenda <clears throat> illi huwa Dita Ċaranzova li hija rapporter però mhijiex preżenti. U laqqas għal punt ta' wara hija responsabbli wkoll għal punt ta' wara għaw xi assistenti mill-alde preżenti Okay, so we can continue. Mela nistgħu inkomplu bil-laqa, peress li rapporteri staġit dita jena nishtiq natik il-mikrofonu għal biex nikkonsidraw il-rapport fuq l-assikurazzjoni kontra fuq il-responsabilità tal-vetturi u l-possibilità li wieħed jiżgura kontra din il-responsabilità. Grazzi ħafna skużawni li qiegħda tard. Naħseb id-darba l-oħra eh, diskutejna din il-proposta f'dan il-kumitat ġa spjegajt il-pożizzjoni tagħna, ġifieri mista nerġa' intenni l-istess affarijiet imma nista' ngħid illi ġeneralment il-proposta mill-Kummissjoni kienet waħda tajba iżda hemm xi punti ta' titjib. L-ewwel ħaġa fuq l-ambitu tad direttiva jiena nemmen li d-direttiva m'għandix tkopri vetturi bħal e segways u l-electric scooters u lanqas dawk li jintużaw għal il-motorsports. Naħseb illi irrid ikun hemm eh, rekwiżiti ta' approvazzjoni tal-Unjoni Ewropea li jaqgħu taħt taħt eh, l-ambitu ma naqbilx mal-Kummissjoni illi inkopru kollox eh, li jaqgħu taħt il-vetturi unħallu ħadu għallu fl-idejn li stati membri. Jien naħseb li din t-tsir fuq livell tal-Unjoni Ewropea u jekk ikun hemm xi ħaġa ma tkunx koperta mela nagħmlu hekk. Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea m'għandix toħloq problemi li ma tiżistix ma jeżistux illum u mbagħad taħallu f'dejn l-istati membri biex jirranġawha. Jiena nemmen li rritu ikun hemm kopertura eh, transkonfinali imma eh, meta ħarsu lejn rota elettrika Eh, ma naħsibx li bżejt argumenti għal dan l-argument, għal memx biżejt provi għal dan l-argument. U eh, forsi tista' tkun l-sitwazzjoni l-qoddim. Il-rapport ta' bozzat tiegħi timplika wkoll il-vetturi li jintużaw għal traffiku għall irwoli privati u pubbliċi imma mhux il-mod ta' kif qed tiġi użata esklusivament f'żona magħluqa bl-ebda aċċess għal pubbliku ġenerali. Eh, Trakk falqa li qatt ma jmur fit-triq m'għandux għalfejn ikollu assigurazzjoni vettura li ġejja minn minn eh, fabrika m'għandix bżonn li jkollha assikurazzjoni qabel ma l-karozza tkun ma servizz. Il-karozza ehm, tal-atlila m'għandix ikoll fejn assikurazzjoni jekk din tkun dejjem fi spazju magħluq. M'hemmx għalfejn għal dawn il-vetturi, m'hemmx bżonn palissa u laqas hemm bżonn il qoddim dawn il-vetturi eh, jaqgħu taħt kwistjonijiet oħra Dwar il-verifiki tal-assigurazzjoni f'artiklu 4, eh, diġa hemm applikazzjoni ta' software li jisima Eucharis fejn ikun hemm sistema ta' informazzjoni għal liċenzji Ewropej illi tagħti skambju konfidenzjali u tajjeb tal- tal-data tal-vetturi bejn l-istati membri. Jiena naħseb li din is-sistema u din l-applikazzjoni għandha tiġi applikata biex neverifikaw jekk il-vettura fi stat membru għandix kopertura eh, bil-assikurazzjoni mandatorja. Din il-kopertura naħseb illi hekk eh, nkunu eh, iktar sikuri fl-istati membri u niverifikaw li hemm assikurazzjoni mhux biss fuq livell domestiku. Imbagħad f'artiklu ġdid artiklu 10a fejn qed nitkellmu mal kunsiljer tal-burro dan, l-artiklu kellu bżonn ta' reviżjoni sabiex jibda jaħdem fil-prattika. L-artiklu rrit eh, jirrifletti l proċeduri ta' artiklu 10 u 24 u għalhekk kien hemm numru ta' emendi tekniċi. Dawn l-emendi eh, mhumiex qegħdin idajfu l-proposta tal-Kummissjoni bl-ebda mod u nittama li shadows jistgħu jifhmuha din eh, peress li huwa punt tekniku. Jiena wkoll Eh, semmejt paragrafu eh, fejn qed nitkellmu fuq dan li saru fuq l-individwi din ir-restrizzjoni tkun ta' detriment kbir wisqal għal min eh, ġie Drup u mhix ġustifikata anke meta nqisu it-tul tal-proċedimenti legali li kemm jistgħu jieħdu ħin. Imbagħad l-informazzjoni tal-vetturi artiklu 15 fil-rapport bozzat tiegħi għandna emendi fl-artiklu li ma kienx maħsuba mill-Kummissjoni. Jiena nemmen li rridu nagħtu l-għażla lill konsumatur meta eh, jixtru vettura minn stat membru ieħor biex jażlu assikurazzjoni fl-istat membru tagħhom jew ehm, fissati membri oħrajn. Jien kolħat jemmen illi dan l-artiklu ma jaħdimx fil-prattika l-konsumaturi, nittama illi nagħtu natu lażla nħedġu iktar eh, xiri transkonfinali. Jiena nixtieq nindirizza wkoll sitwazzjoni speċifika ta' responsabilità f'każ ta' eh, inċident meta jkun hemm trailer involut u nixtieq nitkellem anke fuq l-istorja tal-claims. Naħseb illi l-assigurazzjoni għandhom ħarsu l-indikrazzjoni tal-claims fl-istat membru ieħor bħala ehm, bħal dikrazzjonijiet domestiċi ugwali meta jiġu applikati xi skontijiet għal klient li huwa identiku. Jiena ma nasibx illi mandat Ewropew tista' jkollha sistema għaliex m'hemmx sistemi transkonfinali bħalissa. E, u għaddi għandha ssir stat membru e, wieħed u wieħed. Dak li huwa importanti huwa li ċittadini Ewropej kollha jiġu e, trattati b'mod ugwali u b'mod ugwali fl-istat membru ta' residenza tagħhom. Kemm jekk waslu l-ġimgħa l-oħra u kemm jekk ilhom jgħidru hemmhekk minn meta twildu. Tajjeb li jkun hemm sistema fuq l-Unjoni Ewropea kollha, tajjeb li nħarsu lejn il-prinċipju ta' sussidjarjetà u li dan jiġi applikat. Grazzi ħafna, Signora President, ħerqan għal kummenti Grazzi ħafna, nadu għax-Shadow Rapporters għal PPE is-Sur Pospisil. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena smajt b'interess kbir dak li qalet ir rapporter u nixtieq nirringrazzja tax-xogħol tagħha għaliex il-ħsibijiet tagħha qed imorru fl-istess linja tagħna. Lan huwa li aħna naraw li l leġiżlazzjoni l ġdida eh, ma kollix regolamenti żejda tkun ta' benefiċċju għall atturi kollha f'dan il-qasam. L-aktar li jiġi diskuss huma l-kwistjonijiet li semmet ir-rapporter fil-fatt. Qed nitkellmu fuq il-vetturi żgħar kif dawn għandhom jiġu assigurati speċjalment f'każ tal-roti elettriċi eh, u jew segways u vetturi żgħar oħra. U anki rridu nqisu xiġri fil-każ ta' tlielaq tal-karozzi jiena qed nieħu gost bil-soluzzjoni tar-rapporter fil-każ tal-karozzi ta' tlielaq u mbagħad meta jkollok il-vetturi żgħar elettriċi naħseb li għandu jkun hemm eżenzjoni mid-direttiva għalihom. Jiġifieri Jiena kol għandi opinjoni differenti minn tal-Kummissjoni. Iżda xorta waħda għandna għandu jkollna dibattitu jekk il-soluzzjoni tar rapporter il referenza għal leġiżlazzjoni tal-vetturi type approval l liħjar soluzzjoni. Jiena kkonsultajt mal-esperti u nemnu illi l-eżenzjonijiet għandhom isiru mid-direttiva f'każ ta' dawk il-vetturi illi jaslu sa' ċertu veloċità massima. Jiġifieri meta dawn jiġu użati ma jkunux meqjusa li jistgħu jkunu ta' riskju jew ta' theddida eh, għal sigurtà tan-nies. Irridu niddeċidu x'se jkun se tkun din il-veloċità massima u mbagħad niddiskutu. Qed nippruvaw insibu kompromess għaliex jista' jkun hemm minnu vittmi f'dawn is-sitwazzjonijiet u għalhekk ma jkunux intitolati għal kompens u allura naħseb li rridu nissiguraw li jkun hemm ċertezza legali għal xi vittmi potenzjali ta' inċidenti fl-istess ħin irridu nsibu soluzzjoni Eh, sabiex ma jkunx hemm burokrazija għall-utenti tal-vetturi żgħar biex bekk ma jkollhomx għalfejn jieħdu l-assikurazzjoni ta' responsabilità liability insurance. Peress li l-karozzi tagħhom ma jkunux ta' teddida kbira għal sigurtà pubblika. Eh, għalhekk jiena nista' naqbel mar-rapporter iżda xorta waħda għad għadna rridu niddiskutu xi dettalji għas eh, soluzzjoni li ppreżentat nixtieq insemmi wkoll xi każijiet oħra eh, ħan enfasizza dawk li, li għanna opinjoni differenti fuqhom mir rapporter u li nixtiequ niddiskutu aktar dwarhom. Mod speċifiku, ir rapporter qalet li l-istati membri f'każijiet transkonfinali jkunu jridu jagħmlu skambju tad-data fuq is-sidin tal-karozzi għal perjodu meħtieġ. Dan lan ma jintlaħax billi naqsmu biss id dejta tal-vetturi. Eh, hekk iku anke ma jkunx hemm riskju li tinħareġ data eh, personali, jidu niskuraw li jkun hemm protezzjoni ta' data personali fil-komunikazzjonijiet transkonfinali. Nixtieq naqbel ukoll mal rapporteurs għal fatt li qed tipprova tarmonizza terminoloġija li tejjeb l-applikabilità ta' din il-leġiżlazzjoni u bekk tkun iktar ċara wkoll. Aħna nixtiequ nikkonsidraw ir-regoli għal claims bil-fond ta' garanzija kas li l-kumpanija eh, ma, ma tikkomunikax mal-vittma irridu niżguraw li l-vittmi jkunu jistgħu jitolbu eh, kumpens ta' malajr u min-naħa l-oħra l fond ta' garanzija għandu jkun ehm, l-aħħar possibilità biex bekk ma jkunx hemm abbuż eh, u hekk ma jkunx hemm fil- fil-ħlas, fil-premiums. Dawn huma l-kummenti tagħna, nixtieq nirringrazzjak tax-xogħol eċċellenti u f'ħafna mill-punti aħna eh, għandna l-istess opinjoni fuqhom u għalhekk nittama li nirxiel nsibu kompromessi adekwati wkoll. Grazzi ħafna. Issa fl-isem l-sendi Sur Kaferati. Grazzi President, jiena nirringrazzja l rapporteur għall proposta li qed inna li kollox ma kollox hija proposta pożittiva għaliex mod partikolari qegħdin nagħmlu ċertu punti ta' titjib frabta mal-konsumaturi. Dan il-kumitat fuq hekk jispeċjalizza. Bekk però nixtiequ nimxu naqra iktar il qudiem u allura permettuli niffoka fuq xi kwistjonijiet. Imbagħad ovvjament mar rapporter jiena nkun nista' nidħol f'aktar dettall il qudiem dwar xi punti li forsi se jsemmew fid-dibattitu mela tixtaq nisħaq dan. Aħna napoġġaw il-proposta li jkollna possibilità ta' kontrolli fuq l-assigurazzjoni tal-vetturi, kontrolli non diskriminatorji, proporzjonali u ċertament li jkunu ġustifikabbli. Nappoġġaw ukoll proposti li r rapportor il-rapporter qed tressa biex insaħħu il ħarsien tad-dejta li hija personali. Fl-istess waqt Inħossu wkoll li hija xi ħaġa pożittiva li jkollna mekkaniżmu li jaċċerta li jkun hemm kumpens għal vittmi f'każ ta' insolvenza jew nuqqas ta' kooperazzjoni min-naħa tal-kumpanija tal-assigurazzjoni. M'aħniex konvinti però li f'dan il-każ kif qed tipproponi r-rapporteur nestendu l-kamp ta' applikazzjoni. Aħna naqblu miegħek dwar il-proposta li naqdu flimkien l-entitajiet ta' kumpens, però nixtiequ illi jkollna ambitu usa Naqblu wkoll maż-żieda tal-massimi u l-minimi bħala livelli kif proposti mill-Kummissjoni, però nemnu illi nistgħu nkunu aktar ambizzjużi għal dak li għandu x'jaqsam il-kas eh, għall-inċid meta jkun hemm inċident. U allura irridu nitilgħu għal 10 anzi 10 miljun euro. Għal dak li nxaqsam il-protezzjoni tal-konsumaturi, Aħna nappoġġaw il-proposta tar rapporter noħolqu strument biex nagħmlu tqabbil tal-prezzijiet. Però nħossu li hemm bżonn illi nintroduċu apparti l-obbligu illi nqisu anki s-sitwazzjoni tal-inċidenti mingħajr ma jkun hemm diskriminazzjoni anki nużaw sistema ta' bonus malus illi ċertament joffri vantaġġ għall konsumaturi u anki inċentiva għal imġiba li jkun aktar adattatu xieraq. Mela dawn huma l-osservazzjonijiet tal-bidu tiegħi minnaħa tiegħi ċertament il-qoddim ikonna opportunità illi nifukaw fuq aspetti oħra importanti illi diġà aċċennajna għalihom illi naħseb fid-diskussjoni ta' wara wkoll il-kollegi tiegħi ix-shadows ikunu għedin jirreferu jom, Grazzi. Grazzi ħafna. Issa mill sijar Dan Dalton. Grazzi ħafna nixtieq ringrazzja l-rapporter tal-rapport abbozza tajjeb ħafna li sejjer fid-direzzjoni tajba. Jien mm, naħseb kollha naqblu li rid ikollna aktar ċarezza anki mill-sentenza tal-ECJ u għalhekk nistan nilqa' proposta tal-Kummissjoni biex nirranġaw id-direttiva tal-vetturi ehm, għalkemm eh, eh, naraw li d-direttiva tista' tiġi interpretata u applikata mod differenti fl-istati membri. Jiena nista' naqbel mal-bidliet tar-rapporter għalhekk. Ehm, il-bidla fl-ambitu f'artiklu wieħed a huwa ta' tħassib għalina għaliex m'hemmx bżejjed ċertezza legali u m'hemmx definizzjoni għall-użu ta' mezz tat trasport. Naħsbu li tista' tkun ta' problema anki għal-qasam tal-bidja u tal-sport, anki il-vetturi off-road jista' jkunlhom konsegwenzi ħżiena f'ċertu pajjiżi ikun hemm bżonn eh, assigurazzjoni ta' third party jekk pereżempju jkun hemm il-lawnmowers, il-trakkijiet Eh, u roti. Issa dan proporzjonat u jew din hija leġislazzjoni li ma tagħmilx sens li tiġi redikolata fid-dinja reali. Jiena nista' nifhem illi fl-industrija tal-isport, tal-karozzi, eh, jista' jkollok eh, raġunijiet fejn l-sport jista' tkompli b'mod illegali, jista' jkollhom ma jkunx hemm assigurazzjoni minħabba riski anke minħabba sarat li jkollhom il-vetturi li huma normali li jsiru li jkun hemm inċidenti f'dawn l-avvenimenti. Diġà eh, eh, hemm premiums eh, li żdiedu minħabba dan u allura din l-assigurazzjoni ma tagħmilx fattibbli li jkollok dawn l-avvenimenti sportivi u ma jkunx hemm biżejjed kopertura peress li jkun hemm ħafna inċidenti bejn il-kompetituri. Ibdiewa wkoll qed ikollhom aktar assigurazzjoni iktar għalja, anke minħabba eh, l-scooters ta' mobilità u kolħa jitħlu taħt din direttiva u eh, dawn ħafna drabi ma jkunux viċin tal-pubbliku u ftit ħajkol riskju ta' ħsar huwa verament baxx. Xi uħut fil-Renju Unit diġà jiġu mitluba biex ikun hemm assigurazzjoni għal vetturi li jintużaw fl-liqi Jiena nista' naqbel għalhekk mal-bidlit li daħlet ir-rapporter għaliex naħseb li sejrin fid-direzzjoni tajba u hemm flessibilità għall-istati membri. Eh, aħna minnaħat li isr nkunu qed ndaħlu xi emendi oħrajn biex ikunu qed niżguraw il vetturi storiċi ma jaqgħux taħdan l-ambitu. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-grupp taħdem ma mhux qegħdin hawnhekk mela nista' ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Andrews. Grazzi, jiena Nixtieq nappoġġa dak kollu li ntqal minn Sergio u aħna ħankunu qegħdin naħdmu mill-viċin għaliex din hija viżjoni importanti ħafna u hija ta' priorità kbira għall grupp tagħna. Aħna kif qal Sergio nistgħu naqblu mal-proposta tal-Kummissjoni u ma nixtiequx li din tiġi mdajfa. Naħsbu li uħud mill-kummenti li saru llum, inkluż anke minn min dawk ta' dan, eh, huma allarmanti mhux soltu li tkun allarmanti fuq dawn il-kustjonijiet. Mod partikolari kien hemm raġuni partikolari għalfejn kien hemm din is-sentenza għaliex kien hemm sitwazzjoni partikolari. Iva vera li ċertu vetturi eh, fil-bidja u vetturi oħra ma, jimxux veloċità eh, għolja, jekk ikun hemm xi inċidenti, dawn l-inċidenti jkunu serji ħafna drabi. U allura naħseb li tajjeb li għana nifokaw primarjament fuq il-vitmi tal-inċidenti tal-vetturi u naraw x'inhu l-aħjar għalihom ma naqbilx illi il-responsabilta ta' sidin u tal-assigurazzjoni jistgħu jagħtu l-vittmi l-aħjar eh, l-aħjar eh, kompromess. Naqbel ma' rapporter, naħseb anke li sindi jista' jaqbel ma'kom fuq il-punti bħalma qal Sergio ehm, fuq il-kumpaniji insolventi tal-assigurazzjoni Ma ma sax nifhem għalfejn din mhijiex kwistjoni eh, transkonfinali fuq bonus malus anki fuq il-bonuses tal-claims għaliex eh, fil-kazistika u anki fil-konsekwenza tiegħi hemm persuni ta' nazzjonalitajiet differenti li jixtiequ jkollhom eh, jista' jkollhom opinjoni fuq dawn il-kwistjonijiet u sakemm ma jkollna sistema li armonizzata li proteġi l-konsumaturi, l-affarijiet ma jistgħux jimxu L għalhekk nixtieq li kieku tista' terġa' tħares li għaddin. Naħseb illi kien hemm ukoll xi għasta informazzjoni fuq eh, il pereżempju ir-roti elettriċi għaliex l-istati membri jkunu jistgħu daħlu eżenzjonijiet nazzjonali dejjem jekk ikun hemm protezzjonijiet ta' fond tal-kumpens u fuq l-industrija tal-isport tal-vetturi naħseb illi qed tippromovi eh, xi ħaġa allarmanti anke minħabba l fat li dan kollu ħajseħ illegalment. Le, jena naħseb li l-istati membri għandhom eh, jaraw kif ħajranġaw is-sitwazzjonijiet bħal dawn. Kif tafu tajjeb ġa hemm xi stati membri li diġa' eh, ħarsu lejn l-isport tal-vetturi b'mod differenti u l vittma dejjem għandu jkun fil-qalba ta' dan kollu u għalhekk iva ma rridux nżidu iktar biżijiet fil-industrija tal-bidja, kollox qed isir kif suppost, imma min-naħa l-oħra ma nasibx li dan il-kumitat u l-Parlament għandu imur lura mid-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea għad-detriment ta' ċittadini u l-vittmi u għalhekk jiena nixtieq li kollha kemm aħna niffokaw fuq il-mira ħarija tagħna. Grazzi. Grazzi issa naddi kelma lill-Kummissjoni. Sir Kalvach. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak Sinjura Rapporter tal-emendi min-naħa tiegħek. Aħna nixtiequ nresqu xi punti wkoll. Nibda billi nfakkarkom għalfejn ehm, tant intervent regolatorju f'dan il-qasam fuq livell Ewropew. Dan għaliex din hija eh, politika ta', ta, ta third party pala, pala responsabilta, jiġifieri inti bħala konsumatur jisek trid tagħmilha bil-forsi ma qed tixtri għal xi ħadd ieħor. Jiġifieri meta jkollok polza inti ħat tipprova ssib l-irħas waħda u ma tħares lejn il-kopituri kollha l-oħra. Eh, u għalhekk għandna dawn is-salvagwardi sabiex nipproteġu lill vittmi li huma l-benefiċjarji ta' dawn il- ta' dawn il-politiki. Imbagħad biex eh, norbtu l-ambitu eh, flimkien ma' leġislazzjoni Naseb illi għanna nibqgħu nħarġna direttiva meta niddiskutu l-ambitu għaliex it-tip ta' leġiżlazzjoni m'għandix il-mira aħarija tal-sigurtà fit-torra imma anki hemm aspetti ambjentali, l-installazzjonijiet elettriċi tal-elettriku pereżempju, jiġifieri meta nitkellmu fuq eh, l-ambitu Hawnhekk għandna sitwazzjoni totalment differenti mill-protezzjoni tal-vittmi minħabba inċident fit-toroq. <clears throat> Jiena nixtieq ukoll infakkar xirridu nfissru meta aħna nixtiequ neħu xi vetturi eh, mill-ambitu ta' direttiva. Ma jfissirx illi l-istati membri ma jkunux jistgħu jirreġislaw um, huma, imma naħseb li jekk nitilfu ħafna mill-benefiċċji eh, mill-assigurazzjoni tal-vetturi kif ħarġet mill-qorti pereżempju nitilfu l-ammonti minimi ta' kopertura ma jkunx hemm livelli minimi fuq livell nazzjonali għaliex l-istati membri jew anki l-kumpaniji ta' assigurazzjoni jkun jistgħu jiddeċidu huma kif ħajamluhom. U aspetti ieħor importanti huwa huma klawżoli ta' esklużjoni li nsibuhom fil-kontratti eh, l darba fil-fatt rajt polza tal-assikurazzjoni tad-dar illi eh, eh, tkopri l-użu tal-roti elettriċi. Imma hemm klawżoli ta' esklużjoni illi ma jaqgħux taħt id-direttiva tal-assigurazzjoni tal-vetturi għaliex hekk tittapplika l-liġi tal-liġi ċivili kollha kemm hi, imma m'intix obbligat li tagħmilha fuq livell nazzjonali. Jiġifieri tista' tgħid lill roti elettriċi mhumiex Eh, mhumiex koperti bil-lejl eżempju, jew veloċità ta' ċertu ammont. U għalhekk l-assigurazzjoni u l-interpretazzjoni ta' mill-Qorti tal-Ġustizzja tajt illi l-unika eh, klawzula ta' eċċezzjoni li jaċċettabli tkun jekk il-passiġġier ehm, jiġi midrub jew jiġi maqtul ehm, jew jew ikun hemm tal-vettura. Din l-unika klawżola li hija permissibbli li hija aċċettata mill-qorti. Imbagħad l-aħħar żvantaġġ li huwa importanti ma jkollokx eh, faċilitajiet transkonfinali għall inċidenti Jiġifieri, inti ma jkollokx eh, faċilitajiet ta' green card għal vittmi ta' kumpens. U jekk pereżempju qed ngħidu li r-roti elettriċi Eh, ma jaqsmux il-frontiera forsi ma jaqsmuhomx imma naħseb xi kultant iva jaqsmu frontiera. Imma il-reba direttiva tal-istikrazzjoni tal-vetturi titkellem fuq il-kompens tal-vitmi li qegħdin anki iżuru stat membru ieħor. Ġifieri inti tista' ssuq fl-istat membru tiegħek, imma jekk inti turist eh, fl-istat membru ieħor ma tistax tuża l faċilitajiet illi eh, nsibuhom fid-direttiva. Xtaqt ngħid ukoll illi jista' jkollok iktar riskju ta', ta inċidenti hit and run eh, li fil-fatt kien il-każ anki xi xarejn jew tlieta ilu fejn kien hemm mara illi tajret minn e-bike u kienet midruba serjament eh, ma nafx kif kif baqgħet imma imma kienet min kienet issuq il-rata elettrika irnexxilu jaħrab. Imbagħad fuq il-proprjetà privata jew pubblika jekk nidħlu fid-diskussjoni li nirranġaw il-territorju, mm, naħseb li noqdu attenti ħafna fuq xiex ħan nitkellmu għaliex naħsbu illi eh, eh, meta nitkellmu fuq il-privat jew pubbliku, eh, naħseb irid ikun hemm distinzjoni tajjeb li kieku nitkellmu fuq l-aċċessibilità. Għaliex imbagħad hemm kwistjoni ta' aċċess legali jew fiżiku Din hija diskussjoni importanti biex nkunu ċerti li jkun hemm ċertezza legali u li drittijiet tal-vittmi eh, jiġu protetti f'dan il-kuntest. Fuq il-kwistjoni tal-insolvenza. Qed narraw illi tixtiequ teħħu it-tielet eh, kwistjoni f'każ li jkollok eh, kumpanija ta' assigurazzjoni insolventi, nistgħu nifmu illi għal ċertezza legali u li ma jkunx u anke biex ma jkunx hemm abbuż ta' din id-dispożizzjoni tagħmlu hekk. Però naħsbu li jrid ikun hemm xi tip ta' safety net għal dawk il-persuni li qegħdin jfittxu l kumpens f'każ ta' inċident. U anke f'xi każijiet ta' insolvenza li esperjenzajna l-awtoritajiet u l-vittmi ma kinux jafu eżattament dak li qed jiġri. U eh, eh, għaliex kien hemm proċedura ta' falliment pendenti. Eh, naħseb li ikun hemm xi tip ta' salvagwardja biex niżguraw illi l-vittma tiġi kkumpensata fil-ħin. Dwar imbagħad it-tneħħija tal-delegati sabiex tiddaħal il-proċedura ta' kompens. Aħna konna qed nasbu fuqha meta konna qed nabbozzaw il-proposta u realizzajna illi fil-prattika din tfisser illi stat membru wieħed ikollu veto fuq is-sistema kollha kemm hi għaliex jekk irridu jekk irid jintlaħaq ftehim irrid ikun hemm unanimità fuq dan eh, fuq il-ftehim. Ġifieri Idu nħarsu li insul fi seħta dan il-mekkanizmu, aħna ma naħsbux li tkun id-deja daqsek tajba jiġifieri. Imbagħad fuq l-aħħar punt. Naħsbu li l-iskambju ta' informazzjoni għall inforzar aħjar tal obbligi tal-assigurazzjoni nistgħu nifhmuha imma Nemnu jrid ikun hemm bażi legali differenti u proċeduri differenti eh, minħabba li s sistema attwali eh, għalli għandha tratt tratta differenti u hemm bżonn ta' unanimità biex tidħol eh, fis-sistema. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Thank you, Mr. Lizzy. Uh, Grazzi ħafna. Issa naddi l-kelma lura lill rapporter is-Sinjura Haransova. Grazzi ħafna, Sinjura President. Reazzjoni fil-qosor għal xi wħud mill-kummenti li smajna. L-ewwel dwar il-punt tal-Kummissjoni dwar l-ambitu. Dan il-punt għattu moċċar ħafna u se nerġa' nirrepetih. Ma naħminx illi għanna inkopru li bikes, electric scooters, segways, etc. U anki vetturi li huma użati fil-motorsport. Jiena naħseb li intom iddeċidejtu dan u ddeċidejtu li tmorru għal interpretazzjoni wiesa ħafna vizavi id-deċiżjoni tal-qorti. Il-qorti li provat tagħmel huwa dan li taqra direttiva u tipprova tifhem. Ma kinitx qed tipprova testendi l-ambitu attwali u l-kopertura sta għalina li nindirizzaw din il-ħaġa. Ir-rakkomandazzjoni li ma kienx biex nestendu l-ambitu. Issa, għalfejn qed nibbaża kollox fuq it-type approval u l-kwistjoni ta' jekk għandix nillimitaw kollox għal ċertu veloċità. Iva nistgħu niddiskutuh dan il-punt, però żommu f'moħħkom għalfejn jiena qed nipproponi li nibbażaw kollox fuq l-approvazzjoni tat-tip. Dan għaliex L-approvazzjoni hija bbażata fuq vetturi il fuq minn 25 km għal kull sija. Dik hija loġika. Issa, id-data personali. Ma ninkwetax biss fuq dan il-punt għaliex għandna l-GDPR, issa għandna sistemi madwar l-Unjoni Ewropea ma jimportax fejn id-data tkun maħżuna, il-kol kemm aħna issa l-istess regoli. U allura ma nibżax minn dan il-punt. is-sistema bonus malus. Jiena għattajt 15 il-sena nivvjaġġa madwar l-Ewropa, naf xi ġifieri nivvjaġġa bil-karozza tiegħi. L-aħħar spensa li kellha hi fi Franza. Il-problema ewlenija tiegħi kienet illi l-kumpanija tal-assigurazzjoni ma rriditx tqis ir rekord tiegħi ta' qabli ma rridux iqisu il bonus malus, iżda rridu jgħidu li aħna ma nifmux is-sitwazzjoni, allura inti daqs li kiku persuna ta' 18 sena bla ebda esperjenza ta' sewqan. Allura, li qed nipprova nagħmel hawnhekk huwa illi minnaħa ngħidu li ma narmonizzawx is-sistema bonus malu sax ma nemminx li ħaġa fattibli, forsi fi żmien ħames snin nagħmlu reviżjoni u naslu sem, però għalissa li qed najdu huwa dan. Nixtieq sistema fejn il kol kemm aħna ġu bl-istess mod. Jekk jiena niġi bħala ċittadina ta' Repubblika Ċeka għal kumpanija tal-assigurazzjoni fi Franza huma jifmu u jgħidu nipproponulek bil-sistema bonus malus daqs li kieku inti ċittadina ta' Franza. Jiena dak nixtieq nikseb. Naħseb illi b'hekk operate l-aktar punti diffiċli għalkemm ovvjament femmit differenti kif nindirizzaw il-punti l-aktar kontroversjali, però jidhirli li issa għandna maġġoranza favur il-proposta tiegħi li flimkien se jkollna insaħħu aktar u niffinalizzaw jiena lesta nagħmel hekk u nieħu pjaċir naħdem anki max-shadows tiegħi il qudiem grazzi. Grazzi ħafna. Skadenza għall-emendi hija id-data ta' 27 ta' Novembru. Tajjeb, mela issa nkomplu l-aħħar punt fuq l-aġenda għall-lum. Hawnhekk għandna skambju ta' femiet dwar politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelligenza artifiċjali u robotika. Kif tafu dan il-fajl qegħdin indirizzaw taħt il-proċedura simplifikata, dan jfisser illi r il rapporter se tressaq numru ta' emendi u fi żmien 10 tiem sakemm ma jkunx hemm oġġezzjonijiet, l-opinjoni titqis bħala waħda adottata. Dita Haransova u kolja rapporter għal dan ir-rapport u bekk nadilek il-kelma. Grazzi ħafna. Forsi nispjega xi ftit il-proċedura għaliex kien hemm xi inċertezzi min-naħa tal-Kumitat ITRE jekk ikunx hemm rapport jew le, qed nara li iva se jkun hemm rapport. Huwa importanti li konna dan ir rapport fuq suġġett daqshekk importanti. Il-ħin però huwa kontrina dak huwa żvantaġġ u allura se jkollna nipproċedu bil-opinjoni tagħna taħt il-proċedura simplifikata. Però nittama li nkunu nistgħu naslu għal test b'saħħtu kom komprensiv illi jisħaq l-idea tal-komitat qed niddiskutu ma' shadows dwar la bozza test li se nebatu sa 27 ta' Novembru. Il-grupp imbagħad se jkollhom sa 2-3 ta' Diċembru biex jgħajmu l-oġġezzjonijiet tagħhom għall-aħħar test. Jekk ikun hemm maġġoranza li taġġezzjona, l-opinjoni tiġi wkoll titpoġġa għal votazzjoni fis-7 ta' Diċembru. Issa l-kontenut kif tafu? F'April ta' din is-sena l-Kummissjoni ppubblikat komunikazzjoni dwar l-intelligenza artifiċjali robotika biex ikun hemm pjan koordinat fuq il-AI bejn il-Kummissjoni u l-Stati membri xi tiġi pubblikata sa sal din is-sena pjan illi jiffoka fuq aspetti legali, etiċi fost oħrajn biex insaħħu r riċerka u l-kapaċità industrijali tal-Unjoni Ewropea biex il-AI tkun qed taqdi iċ-ċittadini l-ekonomija l-ħolqien ta' qafas etiku huwa wieħed minn tliet pilastri tal-approċċ tal-Kummissjoni u l-grupp ta' esperti ta' livell oli se jfassal numru ta' linji gwida sal-aħħar ta' din is-sena mbagħad wara l-Kummissjoni tippubblika l-linji gwida etiċi sa' Marzu 2019. Din biss opinjoni imko għandha kompetenza esklusiva fuq diversi punti bħal rikonoxximent reċiproku, sorveljanza tas swieq, is-sigurtà tal-prodotti, il-konsumaturi servizzi, dan jfisser illi kollox taħt dawn is-setturi fl-opinjoni tagħna jridu jiġu inklużi fir-rapport finali itre. Għalhekk qed nipprova nimlimita kollox għal kompetenzi imgo biex ikonna aktar partijiet mit-test tagħna li jkunu inklużi fl-aħħar test tal Nittama li l-kollegi jifmu dan il-punt meta niġu biex naqblu fuq it-test final ta' kompromess. Nisħaq il-messaġġ ewlenin tal-mas tar-rapport l-ewwel. Irid ikollna qafas komuni dwar il-AI b'azzjonijiet koordinati li kollox ikun iċċentrat fuq l-etika u l-valuri tagħna jekk irid nkunu mexxejja dinija li nifasslu eh, regoli u mhux sempliċement insegwu l-Istati Uniti u ċ-Ċina neħtieġu strateġija unifikata iċ sigurtà wkoll hija importanti għall iżvilupp tal-AI u anki biex naċċertaw il-fiduċja tal-konsumaturi. Fil-waqt li dan huwa suġġett tal-itre xorta hemm rabta bejn is-sigurtà ċiber u anki l-fiduċja tal-konsumaturi. Pa sistemi AI qegħdin jamministraw aktar aktar data tal-konsumaturi u allura dawn jistgħu jiġu attakkati u, u bekk ikun hemm l-involviment tal-atturi kollha. Ċertament hemm rabta ma' qafas etiku, però nemmen li ċibersigurtà huwa daqstant importanti biex naċċertaw din il-fiduċja u l-protezzjoni li hija meħtieġa l-AI biex kollox jimxi kif suppost. It-tielet, l-importanza tal-iżvilupp tal-AI tippermetti lis servizzi li jkunu kompetittivi fuq livell Ewropew u r-raba punt data aktar affidabbli u bla periklu għall iżvilupp tal-AI xi ħaġa li hija essenzjali għal teknoloġiji li qed jiżviluppaw f'dan is-settur għaliex hawnhekk għandna ammont kbir ta' data li huwa meħtieġ, però id-data hija xi ħaġa meħtieġa biex ikun aktar fiduċja tal-konsumaturi għaliex jista' jkun hemm data ta' parti li tista' diskrimina kontra ċerti gruppi fis-soċjetà. Il-ħames punt, rikonoxximent reċiproku ta' prodotti intelligenti li jkunu bla periklu biex nevitaw frammentazzjoni ta' suq intern neħtieġu naċċertaw li jkollna rikonoxximent reċiproku ta' dawn il-prodotti intelligenti u l-istandards ta' sigurtà tagħhom. Is-sitta, approċċ bażi tal-bnedmin. Lan tal-AI ma jandux ikun illi jieħu post iżda itejjeb il-kapaċitajiet tal-bnedmin biex bekk għandna il-drittijiet tal-persuni meta niġu għal deċiżjonijiet awtomatizzati dawn iridu jkunu jafu jekk deċiżjoni tiedek abbażi tal-AI. Pereżempju hemm iċ checkboxes li hija xi ħaġa proposta, xi ħaġa li tiġi estiża biex bekk il-bnedmin dejjem ikunu jafu meta qegħdin jagħmlu interazzjonijiet mar robot. Jiġifieri mhux sempliċement ngħidulhom illi ikun hemm dan it-tip ta' interazzjoni, aħna rridu nkunu ċerti illi deċiżjonijiet illi jittieħdu minn sistemi AI jistgħu jkunu possibbli u dejjem irid ikun hemm l-aħħar kelma tal-bnedmin. Dawn huma xi elementi ewlenin tal-opinjoni għalkemm aħna għandna xi limitazzjonijiet għaliex kif edna kollox qed jimxi taħt il-proċedura simplifikata jien qed nipprova nagħmel dak li nista' u aħna min-naħa tagħna diġà kellna laqa wkoll ta' filgħodu fi Strasburgu u jiena għandi kuntatt ma' Shadows b'email u nixtieq issa nisma' il-kummenti tagħkom fuq din l-opinjoni. Grazzi. Grazzi. il shadows issa nisimaw għal PPS u l-Pospisil. Grazzi, President qed nirrappreżenta hawnhekk il-kollega tiegħi l-Nervli Gwaga mill-Litwanja illi ħejja l il punti tiegħu fisem il-PPE u nista naqra dawn il-punti li ħejja. Il-kollega ma setax ikun preżenti illum. Jirringrazzja l-rapporter. Ah, xogħol tajjeb ħafna. L-AI u robotika huma setturi kruċjali fis-settur ekonomiku tagħna u jekk irridu nżommu l-kompetitività tagħna vis l-Istati Uniti u ċ-Ċina li qegħdin jiddominaw dawn is-setturi, allura irrid ikonna soluzzjonijiet intelligenti. Nabbozz propost miexi fid-direzzjoni tajba, irrid ikonna viżjoni waħda f'dan il-qasam. dan il-kumitat suġġetti bħal flusħieles ħieles ta' dejta interoperabilità tas setturi privati u pubbliċi huma elementi li jiġu diskussi kif ukoll riċerka u żvilupp fil-AI u robotika, rikonoxximent reċiproku ta' prodotti bl-involviment ta' standards etika u l-AI, kif ukoll l-applikazzjoni adattata tal-kompetenzi diġitali fil-kwalifiċi tal-ġejjini biex intejbu s-servizzi fil-qasam tal-AI u anki insaħħu l protezzjoni tal-konsumaturi. F'xi partijiet tal-abbozz lan ewlieni tal-AI u robotika jrid jiġi imsaħħa, jiġifieri jridu ngħinu l-persuni mhux li dawn jieħdu posthom ma riċerkaw l-iżvilupp nemmen li jridu nappoġġjaw l-iskambju ta' arfien xjentifiku bejn xjenzjati f'nadi differenti tad-dinja biex bekk l-aqwa prassi jiġu skambjati anki fl-Ewropa. Apparti hekk istituzzjonijiet ta' riċerka għandhom ikollhom rol akbar f'dan il-qasam sa issa l-investiment l-aktar li qed isir fis-settur privat. Biex nikkonkludi, nixtieq insemmi illi nappoġġa l-adozzjoni tal-abbozz nittama li m'għandhomux ma nadottawx dan it-test. Grazzi għall sd Catherine Steiler, Kirchbog. Grazzi, Signora President, grazzi wkoll lir-rapporter tagħna mhux biċċa xogħol sempliċi din li qed tagħmel dita, però anki bil-ħin li għandna naħseb irnexxilek kopri ħafna suġġetti. L-ewwel tfissar ta' standards l-Amerika u ċ-Ċina eh, nafu li dawn qegħdin fuq quddiem u inti semmejt in numru ta' pajjiżi li għandhom strateġiji U għalhekk aħna rrid ikollna waħda Ewropea. U fil-fatt semmejna l-fissar eh, ta' standards, aħna bħala kumitat niffissaw ħafna fuq standards u allura din hija xi ħaġa li tassew nistgħu nisħu għaliex ċertament dan huwa element importanti ħafna biex inkunu fuq quddiem. Nafu x'inhi l-potenzjal tagħna anke fis-settur tar-robotika, kwart ta' servizzi f'dan il-qasam huma prodotti minn kumpaniji Ewropej, xi ħaġa li rridu nkomplu ovvjament niżviluppaw. Tajjeb naraw kif ir-riċerka qed taħdem ukoll fis-Skozja hemm diversi universitajiet li għandhom approċċi sbieħ ħafna u tajbin ħafna vizavi robotika. U allura għandna dawn il-postijiet ta' riċerka u b'dak li seħħ bil-programm Horizon dalodu kien hemm votazzjoni dwar programm li jmiss u allura tant għandna potenzjal hemmhekk u rridu naraw kif kollox jaħdem flimkien. Għandek raġun dwar l-inklużjoni wkoll id dimensjoni etika. Kif se jkollna bilanċ? Interessanti nifmu e, anzi nisimgħu se jiddeċidu l-Kumitat tal-Etika wkoll għanna nkunu involuti għaliex hemm implikazzjonijiet kbar għall konsumaturi u l-fiduċja tagħhom. Mbagħad fisem il-PPS majna dwar l-interoperabilità jista' jkollna data sejt skolla li rridu, però għal xejjek dawn ma jaħdmux l-imkien. Tajjeb illi semmejtu koll open data għaliex jekk irridu l-innovazzjoni irridu flessibilità u bħalissa e għandna għanna xi diffikultajiet, allura xinu l-bilanċ, x'baljanċ irridu niksbu. Dita naħseb Iva, eh, semmejt suġġetti pertinenti ħafna u nirringrazzjak għal xogħol tiegħek u l-kooperazzjoni tiegħek ejja naraw kif se nimxu l qudiem għaliex dan huwa biss il-bidu ta' dibattitu li se jkollna għaliex nifmu aktar u aktar dan is-settur biex bekk nagħmlu differenza biex ma naħonqux l-innovazzjoni, anzi naraw li nagħtu l-appoġġ meħtieġ fis-settur. Grazzi. Grazzi, naħseb illi Iva għal ICR e e Sur Sulik. Anzi, Sur Dalton se jitkellem fisem is-Sur Sulik. Is-Sur Sulik huwa kuntent illi l-opinjoni miexa fid-direzzjoni tajba u jarraf ir-rwol li l-AI se jkollu fil-ġejjieni sa ċertu punt anki r rwol li għandu llum u jappoġġa s-sejħa illi konna strateġija waħda tal-Unjoni Ewropea illi fokaw fuq iċ-ċiber sigurtà u qafas regolatorju illi jgħin l-iżvilupp tal-AI. Għal dak nixaqsam din il-kwistjoni sur Sulek jixtieq imur lil minn hekk huwa jemmen l-idea tajba li jkollna valutazzjoni ta' impatt għall iżvilupp tal-AI proposti leġislattivi pertinenti kemm fuq livell tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri u jissuġġerixxi li naraw il-leġislazzjoni eżistenti biex tkun aktar adattata għall iżvilupp tal-AI u l-applikazzjonijiet tagħha. Fl-opinjoni tiegħu regolamenti flessibbli huma l-aqwa tweġiba għal bidliet aċċelerati li qegħdin naraw fis-soċjetà llum. U ċertament irridu naraw li jkollna stabilità għaliex inkella nistgħu naqgħu lura fil-qasam eh, industrijali. U allura hemm paragrafi fil-opinjoni li ma jistax jappoġġa u dawn jistgħu jirrappreżentaw key votes eh, sejħa għal finanzjament pubbliku huwa jemmen illi jkun ħela tal-flus tal-kontribwenti għaliex dawn il-proġetti pubbliċi ma tantx ikunu effettivi u anki l finanzjament pubbliku jista anki jinaqqas mill-veloċità tal-iżvilupp u jintilfu anki investimenti privati f'dan ir-rigward. Grazzi. Eh, Grazzi ħafna. Immur lura issa lejn ir rapporter Dita ħan insolva minn ġdid. Grazzi ħafna, grazzi wkoll għal dawn il-messaġġi tant inkoraġġanti. Jiena sorpriża bil-pożizzjoni tal-ICR dwar il-PPPs, pero forsi nistgħu nsibu l lingwaġġ aħjar illi minn tal-inqas jiġbor il-maġġoranza tal-voti fil-grupp ICR naqbel ma dak li semmiet Catherine dwar kwistjonijiet illi forsi jridu nisquhom aktar, eh, l-ispazju huwa limitat, jekk joġobkom żommu f'moħħkom il-kompetenzi ta' dan il kumitat Din hija l-istrateġija tiegħi biex ikun aktar opportunità li xi ħaġa tiġi adottata ejja niffokaw fuq il-kompetenzi tagħna tal-kumitat. Meta nafu ovvjament kemm irridu naġlu fix-xogħol tagħna. Grazzi ħafna. U bekk nistgħu nagħlqu il laqgħa pubblika tagħna tal-lum għaliex issa għandna laqgħa tal-koordinaturi eżattament wara. Grazzi ħafna lil kulħadd il laqgħa li jmiss issa għada fid-disa. Grazzi ħafna lill interpreti tal-ġentilment il-President is-sera tat-tajba.